qed jaħdem tajjeb ħafna u sejjajna u koll ninkludu iktar parlamenti nazzjonali fil-kooperazzjoni Ewropea. Grazzi, Sur Kommissarju, intemmu u koll dan id-dibattitu, seduta ta' tibda fil-disa ta' filodu sa' nofsija l-agenda issibuwa fuq il-website tal-Parlament.